friends, uh, guests and uh, parliamentarians. Bib, mistednin u membri tal-parlament, issa ħanibdew bil-laqa tagħna. Jekk jogħġobkom daqsxejn ta' ordni fil-kamra ħalli nkunu nistgħu nibdew bil-laqa. Nirringrazzjakom nixtieq natikom merħba. għanna problema bis-sidġu bdejna fuq ħażina diġa. Għatikom merħba. Intom rappresentanti tal-parlamenti nazzjonali f'din il-laqa tal-komitat komitat għall-impjegi u nagħti merħba wkoll lill membri tal-Parlament Ewropew li huma membri ta' dan il-Kumitat din il-laqa tal-komitat, din il-laqa interparlamentari, hija maqsuma f'żewġ sessjonijiet għanna l-ewwel sessjoni dwar l impjiegi u l-iskorbor tal-indikaturi soċjali fil-proċedura l sbilanċi makroekonomiċi. U nqisu il-qat fost iż-żgħażagħ. It-tieni sessjoni dwar l-impatt tal-pjan ta' investiment tal-Kummissjoni dwar il-ħolqien ta' impjiegi. Jekk tixtiequ tieħdu sem fid-diskussjoni u nittama illi hekk tagħmlu, użaw il din il-karta s-safra jekk trid teħdu sem fl-ewwel diskussjoni dwar indikaturi soċjali u użaw il-karta ħadra jekk tixtiequ tintervjenu dwar il-fond ta' investiment. Ħan nippruvaw nħaltu il-kellima. li jixtiequ jintervjenu. Dejna da xej tard. Għalhekk il-proposta tiegħi i li nibdew mill-aktar fis possibbli issa. Ħanejt kentej biex nibda l-ewwel nibdew l-ewwel sessjoni dwar l-indikaturi soċjali u l-iskorbord ta' dawn l-indikaturi soċjali. Għalina, il-kol kemm aħna huwa importanti li nqisu id-dimensjoni soċjali fuq l-istess livell tal-politika makroekonomika. Alina li aħna membri tal-komitat, ta' dan il-komitat, tiġina kważi naturali. Fl-Svezja, aħna nejdu li li t-laminija t-tkun taf xetta tagħmel li t-xellugija u naħseb illi dan dan il-qawl din l-idjoma teżisti eh, f'kull stat membru. Ek irridu namlu biex niksbu laħja riżultati, irridu perspettiva ġenerali. Bħala membri tal-parlament ma nistawx minnaħa nitkelmu dwar ġustizzja li qed tiżdiet fis-suq intern imma minnaħa l-oħra nresqu proposti illi jiffaċilitaw id-dumping soċjali fis-suq tax-xogħol, l-evażjoni tat-taxxa, l-kompetizzjoni żlejali. Ma nistgħux minnaħa nitkellmu dwar miżuri importanti bħalli nikkontrollaw l-età tal-irtirar u fl-istess waqt inresqu proposta biex nassiguraw li l-persuni kunu jistaw jaħdmu aktar fit-tul, promuovu l-ħiliet, ninvestu fl-edukazzjoni, affarijiet tajbin u meħtiġin iżda ma jistawx jagħtu l-frott tagħhom jekk fl-istess waqt ma ninvestux fid-domanda. L-erq il-kawżi tal-qad fost iż-żgħażagħ ma nistawx eh, ngħidu li dan qed isir minħabba li hemm binar żbaljat tal-ħiliet imma hemm bżonn ta' impjiegi ġodda, impjiegi li jagħtuk il-ħobża ta' kuljum, mhux dawk prekarji biex li qegħdin hemm biex wieħed ikampa biss, dawn mhumiex biżejjed. Irridu nirregolaw il-liġi tax-xogħol. Imma wkoll irridu ntejbu l-flessibilità tas-suq dan ma jfissirx tkabbir aħjar imma il-ħolqien ta' xogħol aktar, aktar prekarju li dak li jkun jidħol għal kundizzjonijiet mhux tajbin bħal zero hour contract, u dan mhux bizzejet jekk irridu nikkompetu ma' bnadi oħra fid-dinja. Ma nistawx nikkompetu ma' salari inqas f'dawk eh, nkejjen tad-dinja, ma nistawx nikkompetu ma' kwalitajiet baxxi tal ma' standards baxxi tal-impjiegi jekk aħna rdu nikkompetu ma' ċina u bnadi oħra. Azzaza, ma jistawx lan biss jibnu ħajjithom il-xogħol mhux stabbli ma jħallihomx ikollhom kuntratt ta' kera biex jikru appartament u lanqas ikun jista' jkollhom abbonament għat telefon ma jistgħux jitilqu minn djarhom u bekk dan ixekkel il-mobilta fis-suq tax-xogħol l-impjiegi prekarji iżidu il-segmentazzjoni. Biex ikonna tkabbir sostenibli fuq medda twila ta' żmien iridu naqsu id-diżugwaljanzi. Għalina hija ħaġa ovvja din fil-Kumitat għall-impjiegi u dak soċjali fuq livell nazzjonali u naturalment anke hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Illum il-ġurnata xi pajjiżi għaddejjin mill-ikbar distakki fis-soċjetà tagħhom sa mill-1920. Żgur smajtu bl-aħħar rapport ta' Oxfam li skontu il-ġit kombinat tal dawk l-1 fil-mija l-iktar sinjuri fid-dinja ħa jizboq dak tal-99 fil-mija l-oħra li fadal dan ħajġri s-sena d-dieħla. Din l-istatistika irridu nifukaw fuqa hemm xi ħaġa illi xi ħaġa x'namlu. X'neħtieġu? Neħtieġu kooperazzjoni, konċentrazzjoni. Neħtieġu approċ komprensiv globali fuq l-impjegi. Lebda zazuh jew zazuha mandu jibda l-ħajja adulta tiegħu billi jkun qiegħed. Hemm bżonn tazzjoni koordinata. Kemm mis-suq tax-xogħol kif ukoll mill-perspettiva ekonomika. U din is-sessjoni effettivament hija dwar dan mhux biss dwar ix-xjenza tal-ekonomija imma aġenda soċjali u sforzi soċjali. Issa wara li għattilkom dan kollu nemmen li aħna nsabu l-esti biex nibdew diskussjoni. Għanaddi il-kelma l sinjura Maria del Mar Angelo Martinez, il-kellima tal-Kumitat dwar it-Teżor Amministrazzjoni Pubblika tas-Senat Spanjol. Ek joġbok, Tista' titkellem bl spanjol Muchas gracias, señora presidenta. Agradecer esta oportunidad para compartir algunas reflexiones sobre Grazzi ta' sew, Signor President, grazzi tal-li għaddejt l-kelma biex nitkellem dwar dak li qed jiġri fi Spanja f'dak li huwa. Dak li huma impjiegi u qatt. Spanja qed tinkwieta minħabba l-qat il-ħolqien tal-impjiegi f'dawn is-snin kienet kien sfida għalina, priorità għalina fil-gvern ta' Spanja dawn l-aħħar tliet snin aħna Provajna nikonsolidaw l-infiq pubbliku il-settur finanzjarju tagħna imma anke ressaqna riformi biex nagħtu spinta li tkabbir u wkoll biex noħolqu impjiegi reali kif rajna f'dan ħadd tliet snin fi Spanja. Din l-aġenda tar-riforma rendiet tat il-frott tagħha. Is-soċjetà Spanjola saret aktar effiċenti raġa kena tkabbir u impjiegi. It-tkabbir u l-impjiegi issa għandhom is-sinjal pozittiv biżwietom. Fl-2014 rajna 250.000 persuna illi sabu impjieg u kellna s sistema fejn minn 3 miljon issa 625 elf persuna. Għatma rajna daqsek ħolqien ta' impjiegi immedjat fl-istorja ta' Spanja. l impiegi zdidu anke jekk għandna tkabbir ta' stew frażli inqas minn wieħed fil-mija. U dan nemnu li ġara grazzi għal riformi strutturali u il riforma tas suq tax xogħol li aħna tant sħaqna dwarha. Rajna żieda kbira fil-flessibilità li id-daħlet fis-suq tax xogħol. Tinħol l-impjiegi aktar fost iż-żaza mill-bidunet din kienet parti mill-priorità politika tagħna. Għanna rata għolja ta' persuni li qed jitilqu mill-iskola u għanna livelli ta' sew baxxi ta' imprenditorjat. U dawn huma problemi kienu u għadhom problemi strutturali. Għalhekk Fi Spanja rajna 880.000 persuni li lawma f'edukazzjoni lanqas parti minn apprendistati u qed jiġu imħarġa dawk l sejħa in-nits. Irdu naraw li dawn il-problemi ma jwaslux għal esklużjoni soċjali. Daħanna riformi li laqtu fil-laħam il-ħajf fl-2013 daħanna madwar 100 miżura biex nipruvaw nipromovu l-imprenditorjat il-xogħol li wieħed jaħdem għal rasu u il-miżuri kollha waslu biex issa hemm 400 zazuħu zazuha li benefikaw minn dawn il-miżuri ta' imprenditorjat. Il-kontratti reali issa żdiedu b'aktar minn 20 fil-mija. Tlet snin ilu il-kontratti reali naqsu b'20 fil-mija wkoll. qed naraw li tkabbi iż-żieda fil-kuntratti reali qed tmur għand iż-żgħażagħ kuntratti ta' taħriġ, ta' apprendistat, ta' staġ, dawn huma kollha elementi li nistgħu nikkonsidrawhom pożittivi. Dan għamilni permezz ta' sistema ta' garanzija nazzjonali għandna inċentivi. F'konformità mal-istrateġija illi għandna fl-Ispanja. Importanti li kulħadd jiġbed l-istess ħabel, kulħadd ikun involut irridu dawn l-azzjonijiet speċifiċi kull stat membru għandu jaħdem b'mod sot bl-appoġġ tal-istituzzjonijiet Ewropej. Għanna bżonn ta' linji ta' politika immirati fuq livell nazzjonali imma neħtieġu wkoll inizjattivi tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk neħtieġu fondi, irridu innaqsu il-qat fost iż-żgħażagħ dun kunu nistaw innaqsu l-qat fost iż-żaza u għalek daħanna din is-sistema tal-garanzija għaż-żaza. fi ispanja fl-2015 nemnu li mixin il-qoddim nemnu li il-kbir issa warajna. Imma fl-2000 għadna fil-livelli tal-2011 dik li protezzjoni soċjali u din is-sena Dawk l-iktar vulnerabli huma fil-qofol tal-politika tal-gvern Spanjol. Għanatikom żewġ eżempji, il-politika fiskali f'jannar kena riforma fiskali għas-sena diħla u ta' wara. 9 biljun euro fidejn l-imprendituri il-ħaddima zazax u familji. Mira partikolari hija li nassiguraw li tkabbir, tkabbir makroekonomiku, jidħol frati tal-interess u din ħatkun għodda u kol biex nipromovu l-ekonomija u tkabbir tal-ekonomija kollu kemm hu. Protezzjoni soċjali importanti għal familji l-kbar, familji estizi li jridu jieħdu ħsieb raba, b'diżabilità. Dan juri kif aħna badna din id-direzzjoni. Il-politika fiskali hija importanti mhux biss biex tixbruna tkabbir ekonomiku, imma għodda importanti biex tipromuvi l-koezjoni soċjali. It-tieni eżempju. Pjan strateġiku għal qatt. Irridu il-persuna qiegħda jerġgħu lura fis-suq tax-xogħol 60% ta' dawk qiegħda. Fil-15 ta' Jannar aħna ressaqna pjan biex dawk li huma edha jarġaw jitlu lura fis-suq tax-xogħol dawk li għandhom problemi speċifiċi familjari. Itinerarji speċifiċi li huma dedikati għalihom u jihdu madwar 440 euro addizjonali fix-xar. Impjek stabli huwa l-aqwa garanzija għal koeżjoni soċjali u d-dinja priorità għalina. Fadal ħafna, ħafna x'namlu naturalment, imma nafu li ma direzzjoni rridu naqbdu, rridu naqbdu direzzjoni li twassalna l-post li rridu naslu fih. Iżda, fi Spanja, nemmen li ħajkonna nibqaw għaddejjien, nizguraw l-mizuri li huma fis seħħ jibqaw hemmhekk u jwasluna għall-istabilità li neħtieġu. l istabilità il-muftiħ il-muftiħ għall-irkupru, għall-benessri u għall-impjegi grazzi. Grazzi. Issa naddi il-kelma għall interventi ta' żewġ minuti. Is-Sinjura Tobor mill-Assemblea Nazzjonali tal-Ungerija. Ek joġbuk. President, Sinjuri. <coughs> Grazzi, jina membru tal-Kumitat għall-Affarijiet tal-Unjoni Ewropea waħna adottajna s semestru Ewropew ikonna laqat fuq bażi regolari u natu importanza kbira. Lill-Aġenda l-Ewropa 2020. Nemnu li loti ta' prominenza, tkabbir u tnaqqis tal-qat huma importanti ċaħġa oħra li nifukaw fuqa, il-pjan ta' investiment li jisħaq fuq l-finanzjar ta' l-SMEs u l-SMEs naturalment huma importanti parti integrali mill-ekonomija tal-Ungeriża meta nirreferu għal ħolqien ta' impjiegi fil-politika ta' koeżjoni. Importanti li il-fondi ma jintefqux fi bnadi oħra għal proġetti oħra minn dak eh, li huma differenti minn dak previst oriġinarjament. Proġetti li kienu imwedin il-fondi għandhom jibqaw jirċivu l-fondi, id-distribuzzjoni issa tal-fondi, hawnhekk irdu niffukaw fuq il-bilanċ ġeografiku. Grazzi. Grazzi. Naddi l-kelma l-Sur Lobos Blaha, mill-Kunsill Nazzjonali ta' Slovakkja żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi. Jiena il sinjura tal-sentenzi tal-President laqtuni jasemmet il-prekarjetà naqbel għal dawk li jaħdmu fil-ħwienet fi Slovakkja qegħdin naraw illi huma għandhom kontratti prekarji u mġela jaħdmu u jietu kontratti prekarji u din toħloq problema għas-sigurta soċjali u l-assikurazzjoni soċjali għaliex jitħalsu nofs il-miżati għal ħaddiema suppost imma jekk ikun hemm kontratti temporani jibbenefikaw dawk li jħadmu. Edin niprofaw imbidlu liġi u definizjoni imma il-kumpaniji dejjem jisibu mod għal prekarjat, favur il-prekarjat. Hemm il-problema tal-dumping soċjali wkoll il-pajjiżi post-komunisti pa' Slovakkja spess eh, eh, waħlu fina għal-pajzi aktar għoni għalli aħna nużaw dan id-dumping soċjali. Iżda xin il-problema? Aħna nippruvaw nibdlu dan imma huma l-ambaxxaturi tal-punent li qegħdin jippruvaw iġeluna nipproteġu il-kumpaniji tal-punent. Jien minna tax-xelluk qed nipprova nibdel dan u jiena insib dawk tal-punent li jiġġilduli. Din hija l-ikbar problema li għandna, grazzi. Issa ngħaddi l-kelma l-sur Andrej Hunko mill-Bundestag fil-Ġermanja. Żewġ minuti. Grazzi, grazzi, Signora President. Jiena mill-Ġermanja. U nirrappreżenta ix-xelluk ġifiri l-oppozizjoni fiftit ftit kliem, jiena mhux qed nirrappreżenta il-gvern. X'qed niddiskutu llum l-scoreboards. għedin nirreferu għal bilanċ ta' dan l-istrument il-ġdijt jekk naraw xinu ma l-istrumenti fl-Unjoni Ewropea naraw s-bilanċ għalix minn banda. Għanna strument dwar il-politika fiskali, six-pack e two-pack per eżempju. Mannix politika ta' koordinazzjoni ekonomika u il-strumenti ta' politika soċjali toddon fuq subajk. Għanna din l-scoreboard biex niprofaw nsibu bilanċ, imma mhux biżejjed. Għanna dawn l-indikaturi li qegħdin juruna x'qed jiġri ma m'hemmx deskrizzjoni tal-kawżi u laqas mekkaniżmu ta' natura awtomatika biex tkun tista' tittieħed azzjoni dawk l-istrumenti illi semmejtilkom qabel tas-settur tal-politika fiskali irdu naraw x'qed jiġri fingħat isfel tal-Ewropa smajna sitwazzjoni fi Spanja 50% madwar 50% ta' fost iż-żgħażagħ fi Greċja għandna l-istess sitwazzjoni qegħdin naraw reazzjonijiet minn naħa ta' dawn il-pajjiżi, protesti f'Madrid, reazzjonijiet fil-Greċja u bekk qegħdin naraw li dawn l-istrumenti mhumiex żviluppati bisħieħ għadhom ma maturawx biżejjed u mbagħad jiġri ikonna sitwazzjoni fejn irridu insaħħu dimensjoni soċjali. Per eżempju, fl-scoreboards meta jfeġġu problemi jkun hemm bżonn ta' reazzjoni diretta u dan irridu nieħdu nota tiegħu fil-fema tiegħi grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Sena di l-mikrofonu għall ewwel membru tal-Parlament Ewropew li ħaj jitkellem, Sur Javier Lopez, Spanja. Grazzi, grazzi ħafna. Ftit kummenti fuq dak li għadna kif smajna fuq Spanja u s-sitwazzjoni hemmhekk. Imma aħna nejxu fi pajjiżi differenti għandna rata ta' qat ta' xi 25%, 24%. Mijiet ta' luf ta' nistan pari kellhom bżonn jemigraw lejn pajjiżi oħrajn. Ir-riforma demonstrazzjonijiet, manifestazzjonijiet, is-sena l-aħra per eżempju, kellna ħafna kontratti eh, osra u ma ġejċ hawnhekk sabiex nikkritika jew il-gvern nikkritika lilek jew il-gvern tiegħek imma għandna nsibu soluzzjonijiet, is-soluzzjonijiet eh, ma tfissirx ġifieri ma nagħmlu xejn din is-sitwazzjoni l-gvern irid jifhem ir-realtà x'inhiet nitkellmu dwar dawk li huma l-iktar vulnerabbli. Dawn irridu ninkwetaw aħna fuqhom. Rajna xi 30,000 persuna li ġew sfurzati ilqu minn dar tagħhom. Kemm taħt il-gvern tiegħi kif ukoll tiegħek. Jiena lest li ngħidhom dawn l-affarijiet irridu naraw kif qed jiżviluppaw l-affarijiet fil-pajjiż stess dwar il-prodott kost domestiku qed nittama li se naraw xi tkabbir is-sena d-dieħla. Imma mhux qed naraw xi żieda partikolari. Donna inkabru l-iktar l affarijiet fi Spanja Jiena mhux qed nitkellem dwar responsabiltajiet individwali, imma responsabiltajiet tas soċjetà kollha kemm li bekk id-diskrepanza bejn l-iktar nies sinjuri u dawk foqra ħatala. Din id-diskrepanza m'għandix tkompli tikber ejja nħarsu lejn il-mudell soċjali, ċittadinanza, l-ugwaljanza, divorzju bejn id-nies u l-politika. Għanna nifukaw fuqhom daw l-affarijiet. Issa kun ma fadal fuq il-lista tiegħi membri tal-Parlament Ewropew biss, għalhekk jekk tixtiequ tintervjenu intkom Eh, intkom rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali tistgħu titolba l-mikrofonu. We'll uh, now give the floor to uh, Madam uh, Tiziana Begin, uh, who is member of the Signora Tiziana Begin, membru tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna, Mella. Uh, Mm, norbot eh, ma' diskorsi li saru miż-żewġ kollegi preċedenti, speċjalment il-kollega mill-Bundestag, qed niskenem dwar l-indikaturi ftit żmien ilu l-Kummissjoni proponiet li s-saħaħ id-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ekonomika Monetarja u sabiex iżid parametri bħal pereżempju il- proċedura ta' bilanċ makroekonomiku u dawna l-indikaturi jinkludu il nuqqas ta' ugolanza u l-faqar. Fil-fema tiegħi dawn l-indikaturi huma li ħafna sabiex ehm, naraw x'inhi s-sitwazzjoni l-qad attuali ta' pajjiż individwali imma dwar l-azliet makroekonomiċi tal-gvern imma dawna ma jippermettux li jħarsu lejn is-sitwazzjoni għalhekk sabiex jikkonsidraw għażliet fuq medda twila ta' żmien. Mela qed nitkellmu dwar iktar minn ritratt tal-qada twali, imma aħna nabżon xi ħaġa li tantiċipa iktar. Naħseb li rridu aħna nikudu in indikaturi differenzi, pereżempju il- taħir ġifiri innuqqas ta' diskrepanza li teżisti fi salari bejn in-nisa u l-ġir u koll il-numru ta' fuqra fost in-nis li diġa jaħdmu u dawn l-indikaturi fil-fema tiegħi ħajjatu iktar valur analitiku jkunu jistgħu wkoll jindikaw li nażomni għandhom jenataw iktar priorità dwar il qat fost iż-żaża diġà tkellimna dwar dan il-punt u dan wkoll kien inkluż eh, toħt l-indikaturi awżiljari tal-iskobod irridu wkoll naħsbu dwar l-aċċess għaż-żgħażagħ eh, fost eh, għall-istudji terzjari li ma jitilqux mill-iskola qabel iż-żmien u li il-kontratti qasmu b'mod tajjeb bejn iż-żgħażagħ jingħad nitlob li Ma jkollniex ġifiri eh, l-Ewropa li taħdem biss jekk ikun hemm deficit eċessiv, imma li taħdem jekk ikun hemm rati vera u linta għad jew noqas ta' gwaljanza. Għalhekk l-Ewropa m'għandix tkun unjona ekonomika biss jew żona ta' skambju liberu, aħna nixtiequ l-Ewropa li tisħaq fuq il-progress soċjali fuq il-prosperità ekonomika kif ukoll fuq il-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol. Grazzi ħafna issa ngħaddi l mikrofonu l-skevi kotra kokoma mill-Parlament Nazzjonali ta' Ċipru. Grazzi ħafna. L-ewwel qabel kollox nixtieq jiena kummenta dwar dak li intiet ġifir dwar rapport ta' Oxfam fuq l-inugwaljanza ekonomika. Pers li jenti għajimtu dan il-punt, jina naħseb li janna nużax pala għodda sabiex nifmu aħjar il-politiki u miżuri li tiħdu sissa u li eh, ma sar xejn sabiex naħdmu kontra l-problemi reali. Jena mux se nsemmi d-data ta' dan il-rapport, intkom ta' fuħ xini l-informazzjoni, imma vera xokkanti li l-biljonarji jisiru iktar ronja, imma fl-istess ħin dawk li jtibatu l-ġuħ jtibatu ħafna iktar. Anka il-biljonarji huma et uh, eh, jihdu iktar skavitu ta' tal-miljonarji. Dinna xejra li teżisti bħalissa. Għalek dak li qed naraw aħna f'dawk ir-rapporti kollha ta' valutazzjoni, rapporti fuq kabir, dawk l-istrateġiji, il six pack, it-two pack, daw l-affarijiet kollha dawna jaslu l-istess konklużjoni ġifiri li ma minna xejn dwar il-problema. Għalek, l-ewwel qabel kollox, irridu aħna naħdmu fuq il-qat u niġildu kontra l-qat meta l-politiki tagħna jinkludu talim matul il-ħajja. Aħna qed ngħinu l-ħadd hemmhekk kull ma t-namlu qed inkaċru il-perikli għazazax u l-mobilità tal-ħaddiema dina ħaġa pozittiva jekk il-ħaddiema titilqu mill-pajjiżhom ħafna fil-istati membri kollha jeżisti l-qat. Forsi r-raqiva, r-rati huma differenti. Ħaġa oħra, permezz dawn il-programmi ta' taħriġ dak li qed naraw li s-salar qed jonqsu. Id-djar ukoll li n-nies qed jiġu sfurzati li jitilqu minnhom. F'Ċipru għam n-nis bil-propieta taħħom fil-territorju okkupat u xort għandhom bżoni bija u id-dar taħħom għax iridu il-flus. Is-Sur Figueiredo mill-Parlament Ewropew, delegat Portugiż. Grazzi ħafna, grazzi Signora President. Il-Portugal għadda minn periodu vera diffiċli. Il-Portugiżi studjaw indikaturi differenti li forsi jistgħu jagħtuna ftit tama l-futur. Aħna daħalna ħafna riformi bil-proċess tar-riforma fil-qasam tax-xogħol bekk irnexxielna ikolna iktar postijiet tax-xogħol u s-sitwazzjoni ħafna ħjar minn dik li kellna ftit snin ilu għalhekk ir-rata ta' qatt tagħna l-istess rata bħall-2011 ġifieri meta bdejna aħna l-progress u għaddejna minn dan il-proċess studjajnieh Kien hemm programm eh, soċjali eh, li adottajna f'emerġenza u provajna aħna nsaħħu l-indikaturi u koll li ma qasem ħafna xogħol irid isir speċjalment il ġieda kontra il-qatt fost iż-żgħażagħ. It-taħriġ vokazzjonali bħalissa dan huwa hija priorità għalina u bekk nistgħu nħarġu iż-żgħażagħ fuq livell intermedjarju u għalhekk qed naraw li hemm tama għall-impjiegi hemmhekk. Grazzi ħafna sa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lil Mej Slovax mill-Parlament Nazzjonali tal-Litwanja. Naddilek il-mikrofonu. Il-war nofsinhar tajjeb, sinjuri, huwa għanura li li nitkellem innu ma'kom. Nittama li ħatismawni Aħna għanna ħafna strateġiji, kunċetti, ksibna ħafna riżultati pozittivi, imma għamilna dan bil-mod ħafna u għadna ma ksibnix il-medja tal-Unjoni Ewropea. U l-problema l-prinċipali li ma kenniex bizzejiet risorsi. Fri Svezja, per eżempju, l-ispejjeż tad-dar huma 10,200 fid-Danimarka 11,000 fil-Greċja iktar minn 4 miljun fil-Letwanja 208 il-pensjoni medja ja xi 1200 u fi fid-Danimarka din ir-rata hija ħafna għolja minn minn 1200. U U mela, hemm artiklu 3 u 9 u emmek nitkenmu dwar id-dimensjoni soċjali li tifoka fuq il-benesseri ta' ċittadini, dana vera importanti u l-ħarsin soċjali vera importanti għal kull pajis qed niskellem jiena dwar sigurtà nazzjonali u żieda fir-rata tal-qat speċjalment fi pajjiżi żgħar u l-esklużjoni soċjali iva din assir esklużjoni politika u kol għalek nistaw namlu jena naħseb li rridu niddefinixxu l-standards minimi fl-Unjoni Ewropea standards minimi għal protezzjoni soċjali u dawn rridu jkunu obbligatorji per eżempju il-pensjoni dan rrid jiġi deċiż fuq livell Ewropew u ħafna kwistjonijiet għanna Npoġuħan fuq livell tal-Unjoni Ewropea xina kwistjoni ta' sigurta nazjonali kol ħajden mill-Parlament Irlandis. Grazzi ħafna tajt il-Sinjora Hayden. Il-kontribuzzjoni tal-kollegi kienu ferm interessanti l-esperienzi tal-pajzi differenti fl-Irlanda ħna kena esperienzi simri f'dawn imma l ħar sena u nofsi bidilna l-ekonomija tmur l ħajar kien hemm tkabir ta' 5% u eh, rata ta' għat naqset minn 15% sal-10% u Umbat dwar il-futur tal-Europa u kif il-futur mux se jkun imsejas fuq l-impigi ta' kwalità baxxa, U fl-Irlanda bħal postijiet oħrajn aħna għandna problema ġifir li għasta ċertezza li qed jikber eh, fis-suq ta' xogħol speċjalment tal smis u brabta mal-essenzjoni eh, tal-kontratti ta' sijad zero u il-gvern għalhekk ta' bilħaq eh, ħatar ministru għall-impjegi sabiex jiġi l-kontra l-kwistjoni, ma ma kwistjoni iktar wisa l-Unjoni Ewropea rridu naħdmu fuq għaw fil-pajizi tiegħi il-kontribuzzjoni lejn l strategija Ewropa 2020 aħna ħsaqna b'mod partikolari l-kwistjoni ta' impjegi ta' kwalità baxa u saqna l-proposta rrit ikun hemm mira ta' kwalità tal-impjegi sabiex nippromovu s-sostenibilità tal-impjegi li fuq meta twila ta' żmien dan kollu impatt fuq livelli ta' impjeg maġġenerali fl-Unjoni Ewropea. Inti semmejt ukoll President li specialment brabta ma' zazax li iva għanna possibiltajiet fejn iż-żazax kellhom vera diffikultajiet kbar sabiex eh, jixxu post jew sabiex jikru post Tajjeb, u aħna fil-Unjoni Ewropea għanna dawn il-diskrepanza bejn il-ġenerazzjonijiet u għem brati dejjem li l-inta zazax li mandomx sigurta u għalek rridu naċċettaw li jisa biex nġidu kontra din il-problema ġifiri li il-zazax li laqdin fil-edukazzjoni taħriċ jew xi tip ta' li nibdew naħdmu fuq il-programma problema mill-ruq ġifieri bl-edukazzjoni fil-primarja. U għalhekk aħna rridu nisqu fuq e, ġifieri l-importanza tal-taħriġ u l-edukazzjoni ta' tfal iż-żgħar. Grazzi ħafna Juta Steinrich, membru ta' dan il-kumitat mill-Ġermanja. Grazzi ħafna, grazzi. Jiena naħseb li għanna nkunu nafu jekk aħna nixtiequ nejnu l-Ewropa toħroġ mill-kriżi u jekk aħna nixtiequ niksbu l-fuġuċa ta' ċittadini Ewropej, irridu aħna naħdmu flimkien fuq livell Ewropa u kif ukoll fuq livell tal-Parlamenti Nazzjonali u jiena naħseb li jirridu aħna nsaqqu sa' bil-ħaq eh, l-approċċ tagħna sabiex naraw x'irridu nagħmlu ħalli għax bekk in nis li jixtiequ sigurtà soċjali jekk jixtiequ jiġġieldu kontra d-dumping soċjali jew id-dumping ta' salar importanti li ma jiskrudux l-oħrajn misuq ta' tax-xogħol. Kulħadd jixtieq eh, jara aktar żviluppi nixtiequ aħna naħol u l-postijiet tax-xogħol u nishti u nixtiequ wkoll naraw postijiet tax-xogħol sostenibbli mhux dawn il-kuntratti ta' sija zero kif għadna kif smajna dwarhom, rridu naħdmu flimkien fuq livell u f'Novembru kien hemm rapport fuq il-meganizmu ta' alert, rapport li ġi publikat li wara ħafna nuqqas ta' ċertezza li kienet jikber fl-Istati Membri aħna rridu nkunu iktar ambizzjużi ovvjament għanna nlaqaw eh, din il-xewqa kif mal inta tal-postijiet tax-xogħol. U l-kwistjoni soċjali, dawn il-kwistjonijiet għandhom ikunu fuq l-istess livell pal ehm, politika soċjali u ekonomi ekonomika u rridu aħna noħarġu bi rekomandazzjonijiet namlu għan vinkolanti fis-semestru Ewropew u rrid ikollna wkoll Aħna ma nistawx ninjoraw il-ħtieġa li konna l-lanijiet għal-ġlida kontra l-qat. Fil-fema tija jridu aħna nkomplu niddiskutu l-indikaturi imma ma nistix najt li dinja skuza. Iva najdu Iva rridu nikkonsidraw xirridu pala indikaturi qabel ma nihdu azzjoni. Le, rridu naraw x'inhuma l-istrumenti eżistenti għandna nużaw dawn li l-istrumenti sabiex imwettqu l-analiżi sabiex ninfurmaw lill-istati membri dar meta vera nixtiequ aħna naraw u nistudjaw l-indikaturi ekonomiċi u soċjali nistgħu nużawhom il-koll, mbagħad nistgħu nanalizzaw il-problemi u mbagħad fl-aħħar nistgħu mbagħad nagħmlu progress għax aħna kemm bħala rappreżentanti Ewropej u nazzjonali rridu naħdmu flimkien irridu aħna mmor lilin mill-frontieri nazzjonali l-interessi nazzjonali għax jekk lemmu mhux ħansolvi dawn il-problemi li għandna fl-Ewropa. Grazzi ħafna sur Borċ minn Malta. Uh, can you please uh, put the red button so we can hear? microphone Oh, sorry. Thank you. Grazie, grazie Madam Chair, jena ġej minn Malta li żar pajjiż fl-Unjoni Ewropea, eh, ma nemmen li minkejja ċokonta għandna irwol eh, importanti x'noffru sem x'natu anke biex eh, din l-istess Unjoni Ewropea toħroġ anke mid-diffikultajiet finanzjarji u ekonomiċi li sabet ruħa fihom. Aħna f'Malta Nemnu li l-edukazzjoni hija l-aqwa għodda għall-inklużjoni soċjali naturalment għaliex l-edukazzjoni tagħti eh, dik l-għodda biex iż-żagħżugħ il-ħaddiem ir-raġel tal-familja l-istudent ikollu l-indipendenza neċessarja biex hu wkoll ikun jista' ifendi għar rasu fis-suq tax-xogħol. F'Malta fl-aħħar 10 snin għaddejna minn perjodu fejn kellna nirristrutturaw l-ekonomija tagħna u nirristrutturaw ukoll is-suq tax-xogħol minn suq tax-xogħol ibbażat fuq eh, enfasi fuq il-manufattura fuq il-produzzjoni tal-massa fuq l-impjieg eh, ta' ħafna nies eh, fabbriki li jinvestu fil-produzzjoni tal-massa għal setturi aktar speċjalizzati, setturi tas servizzi finanzjarji, setturi tal-gaming, is-setturi tal-avjazzjoni, is-setturi tal-farmaceutika, Eh, fost l-oħrajn li huma setturi li jafsu iżjed fuq il-valur miżjud, però li kieku ma konniex kapaċi ninvestu fl-edukazzjoni u fir-retraining kieku konna nirriskjaw eh, problema ta' esklużjoni soċjali minħabba ħaddiema li kien ilhom għal eh, kważi ħajjithom kollha jaħdmu f'ċertu xogħlijiet illi mbagħad ma beqgħux kompetittivi Namlu wkoll enfasi fuq l-għajnuna lis self employed u l-negoċju iż-żar il għaliex dawk huma għodda importanti ħafna fis-suq tax-xogħol tagħna fl-ekonomija eh, tagħna u nippromovu wkoll is-sens ta' imprenditorija fil-ħaddiema u fiż-żgħażagħ tagħna il għaliex anki hemm nemnu illi dak jagħti lok għall kreattività, lok għall indipendenza lok għal libertà biex wieħed ikun jista' jimraħ fis-swieq illi hu jopera fihom. L-Unjoni Ewropea u sħubija tagħna fiż-żona euro għenu mhux ftit biex inkunu nistgħu nagħmlu dan u ċertament li l-użu tal-fondi Ewropej għenna ħafna fl-aħħar snin biex inkunu wkoll nistgħu ninvestu aktar fis-suq tax-xogħol tagħna u fil-ħaddiema Eh, tana. Nittama li l-gvern tal-pajjiż li jiena nagħmel parti minnu fis-sitt snin li ġejjin eh, fil-pakkett ta' koeżjoni 2014-2020 jutilizza bl-aħjar mod ukoll dawn il-fondi biex ninvestu aħjar f'suq tax-xogħol iktar kompetittiv. Grazzi ħafna. Thank you and uh, Grazzi ħafna. L-aħħar kellim f'din l-ewwel sessjoni Nati l-mikrofonu lil Emilian Pavel li membru ta' dan il-Parlament għom il rumanija Grazzi tassew, signora President. L-ewwel qabel kollox nixtieq nuża l-kliem li semajt disfortunatament fl-Ewropa ma nistawx nikkompetu mal-pagi baxxi tal-Levant il-leġizlazzjoni tagħna tispeċifika kondizzjonijiet partikolari tax-xogħol. Għal din ir-raġuni is-soċjetà tal-ponent issa qed tħares aktar lejn l-Vant, inkluż ir-Rumanija, mhux biss għax ix-xogħol jiswa inqas fir-Rumanija, imma anke wara dak li smajt minn għandu ħut l-lum għanna inċentivi fiskali u kol għal kumpaniji li jistabili ruħom f'pajjiżna. Għanna pagi baxxi, taxxi baxxi u kol. U għalek xifdlenna mbat, dan għalu Istorġ Lopez. Dan id-distak irridu nippruvaw naqsuh bejn l vant u l-ponent. Pajjiżi oħra fil-vant Iħossu li l-profittu importanti fejn hemm il-pagi baxxi, iżda għandna nifmu li jekk innaqsu ftit il-profitt se nkunu qegħdin nappoġġaw ukoll il-ħaddiema sabiex huma ma jkollhomx għalfejn jitilqu minn pajjiżhom, iż-żgħażagħ jippreferu jibqgħu f'pajjiżhom u jaħdmu hemm. Ma naħsibx li l-istatistika tirrifletti daqstant ir-realtà ħafna zazah edha li jiexu f'maġenituri tagħhom u man-nanni tagħhom anke jekk huma jixtiequ li jkunu indipendenti u jibdew familja iżda ma jistgħux jagħmlu dan. Jixtiequ jixtru dar imma mhux possibbli għalihom. Naħseb li garanzija taż-żaħra huwa proġett importanti ħafna għandna nkunu gburin. Iżda m'għandniex biżejjed flus għal din il-garanzija, irridu nallokaw aktar flus għal dan il-garanzija biex iż ikun ikunu aktar indipendenti. L-istati membri għandhom jiffaċilitaw l-aċċess ta' żazax l-settur pubbliku. Għandu jkun hemm ukoll xogħlijiet fiħdan is-servizz pubbliku għal dawn iż żazax Issa fadlilna kellim ieħor l-Onorevoli Mario Ruvo mill-Parlament Nazzjonali tal-Portugal. Minuta u nof sekjoġbuk. Grazzi tassew, Signora President. Naħseb illi il-kol kemm aħna inħossu li huwa importanti ħafna li nsaħħu d-dimensjoni soċjali. Rridu nħarsu lejn l-istatistika mhux il-pożizzjonijiet ideali Nafu li għanna ħafna qat, ħafna xogħol ta' prekarjat, ħafna inġustizzi soċjali u qat fost iż żaza Dawn huma fatti. Din hija xi ħaġa li jista' da' kulħadd. Fil-Portugal 35 għandna 35% ta' qatt fost iż żaza li dan żdied iż-żida fil-qat fl-aħħar 13 xar kien l-aktar fost iż-żgħażagħ. Għalhekk aħna fil-Portugal għandna trojka qed jippruvaw jimponu miżuri ta' austerità, miżuri illi iġibu l-problemi tal-faqar qar u l-qat jiġi qar u kol dawn il-miżuri. Għalhekk il-Kummissjoni issa għandha tistabilixxi kundizzjonijiet li permezz tagħhom il-pajjiżi kollha jkunu jistgħu jieħdu azzjoni fuq livell soċjali. Ħalli idaħlu dimensjoni soċjali fl-Ewropa. Grazzi tassew. Din kienet diskussjoni effiċenti u kol interessanti tajjeb li nkunu nafu fuq partijiet oħra tal-Ewropa l kemm dan huwa diffiċli f'minuta u nofs. Mela issa nistaw intemmu din l-ewwel parti ta' din il laqgħa u ngħaddu għat-tieni parti tal-laqa, jiġifieri il il-Fond Ewropew tal-Investiment Strateġiku u l-miri tal-ħolqien tax-xogħol. L-ewwel nibdew bis-Sur Edmund Woodbrod li huwa il-President tal-Kumitat ta' Affarijiet l-Unjoni Ewropea fis-Senat tal-Polonja. Jekk joġbok. Grazzi sew, Sr. President, jina sen kompli id-diskors tiegħi fil-Pollak. Sanniħu l-opportunità. Mela, eżis, eh, Sinjuri, Fis-sitwazzjoni attwali ekonomika u soċjali kull inizjattiva biex nipromuovu eh, biex innaqsu l-istaġnar ekonomiku din hija xi ħaġa ideali. Għanna ħafna qatt 25% tal-persuni huma bla xogħol. Għalkemm dan jiddependi mill-istatistika li għandek. Għanna tnaqqis ta' 10-80% jekk tħares lejn attività ekonomika iżda xorta waħda għazzaza għanna rata ta' 20%. U fuq dak li għadna qabel, aħna nixtiequ li kolna riforma fis sistema tagħna anka taħriġ u edukazzjoni. 50% 75% aktar minn 50% ta' zazah għedin jipparteċipaw fil- suq tax-xogħol u fil efficienzi u mhux fil-settur tal-soġġetti tal-humanities. Dan l-approċ ġdid u tajjeb ħafna flimkien ma' survey tal-tkabbir annwali aħna joġobna dan il-pjan ta' Juncker fuq l-investiment strateġiku, fond ta' investiment strateġiku, dan jista' jwasal ħafna ġid għax se jiffoka fuq l-investiment strateġiku innifsu. U naħseb li f'dan l-istadju għanna nħarsu kol ċertu tħassib li għanna. U jindawn huma l-affet li sensemmi l-ewwel tħassib li għanna huwa fuq il kustjoni ta' jekk se jkollna programm ġdid jew kalla se nkomplu programm diġà eżistenti. Din hija xi ħaġa ġustifikata jew le għaliex Jekk ikollna program li nsemmuh New Beginning bidu ġdid, isek qed taqta linja tibda mill-ġdid u mhux qed tkompli tibni fuq dak li għamilt fil-passat. Ma naqlebda ċertezza li dan se jkun ta' suċċess. Nistgħu nħarsu lejn l-istrateġija tal-Lisbona. Din kienet weda għal xi ħaġa aħjar. Sfortunatament dan ma kienx pjan plawzibli. U għalhekk neħtieġu aktar rida politika. Jekk ma jkunx hemm rida politika, mela mhux se jkollna daqstan suċċess. U anke jekk ma jkunx hemm konsens fil-Parlament u fil-Kunsill. U minħabba dan il-Kummissjoni wkoll waqfet anzi waqqat numru ta' proposti u inizjattivi. Aħna nixtiequ li jkollna aktar finanzjament f'dan il-programm għandna font ġdid u nixtiequ li nużaw mekkaniżmi innovattivi fuq il-garanziji, fuq self. Pro jien nixtieq nistaq mistoqsija dwar dan għaliex naħseb li rata tal-evriġija waħda għolja u ottimista għanna 21 biljun euro pjanati u se jkollna 294 font li se jiġu ġenerati privati. Dan jista' jagħtina 215 biljun euro fil-sistin li ġejjin. Dawn huma proġetti ta' investiment ta' riskju qoli. Il-kapital privat il-Providenza jaħseb darbtejn qabel jidħol f'dawn it-tip ta' proġetti jħadab tip ta' riski. Imbagħad proposta oħra tal-Kummissjoni tal-2012 dwar il-bonds. Naħseb illi dan nimultiplikaw bi 15 il-darba huwa pjan ottimistiku ħafna min-naħa ta' Juncker. Irridu nappoġġaw font li kollu il-kapital. Ovvjament inħosslu dan il-font huwa meħtieġ, imma tajjeb li jkollna regoli tajbin. Ġifi dan għandu jkun task oriented, ġifiri. Ikunu preċiżi dwar kif xo dak li huwa tassew meħtieġ għax inkella se jkun pjan li mhuwiex realistiku. Naħseb ukoll illi hemm bżonn ukoll kundizzjonijiet oħra min-naħa tal-istati membri. Jiġifieri jkun hemm anke finanzjament mill-istati membri jekk nifokaw fuq dawn il-proġetti ta' investiment strateġiku, proġetti Ewropej, mela mhux se jibqawis għall smis u dawn huma l-intrapriżi li tassew jiġeneraw ix-xogħol u huma jiddeterminaw jekk l-ekonomija tkun suċċess jew le. U l-aħħar ħaġa l-enerġija, it-trasport, l-innovazzjoni, l-aċċess għal broadband u l-internet dawn huma kollha fatturi importanti. Iżda ir-riżultat ser jinħass biss. Fil-futur se jkollna nistennew ħafna biex naraw ir-riżultati dawn huma ħsibiet li xtaqt ilkom. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi lilek. Mela, issa nagħti il-mikrofonu lil Sur Dominic Hannigan li huwa il-President tal-Kumitat Konġunt tal-kussjoni tal-Unjoni Ewropea fil-Parlament Irlandiż. Grazzi ta' sew grazzi tal-istedina biex nindirizzawkom fuq il-Fond Ewropew ta' Investiment Strateġiku. il qat fost hija l-ikbar sfida li għandna qudiemna bħala Unjoni nafu li għandna 24 miljun ruħ li huma qiegħda u għandna 5 miljun ruħ taħt ta' 25 sena li huma qiegħda wkoll jekk ma jkunx hemm inizjattiva għal tkabbir se jkollna staġnar sħiħ fl-Unjoni Ewropea u dan għandu jiġi implementat ma se jkun jien għalhekk nilqa' l-inizjattiva ta' John Claude Juncker u nilqa' wkoll il-fatt li dan tressaq ma kemm jista' jkun u dan għamlu priorità tiegħu fl-ewwel xahar tal-ħatra tiegħu. Dan juri wkoll rikonoxximent għal ta' pajjiżi fil-periferija ta' zona euro li huma f'kemm xejn aktar riskju. Dawn ukoll se jingħataw priorità fil-pjan. Dan huma wkoll aħbarijiet tajbin anke l-pajjiżi l-Irlanda. Dan ovvjament ġa fetwet ħafna mill-kriżi ekonomika. Dan il-pjan ta' 15 biljun euro 214 huma għal pjan fit-tul li u l-bqija għal SMEs Nasab dan huwa pożittiv ħafna smajna mill-kollega ta' Malta dwar l-impatt tal-SMEs fuq il-ħolqin tax-xogħol. Din hija problema kbira u dan anke rajni fl-Irlanda li wieħed jiżgura l finanzjament tal-SMEs hija dejjem problema u dan il-fond sar jgħin għalhekk. Però jien għandi tħassib fuq il-pakket kollu kemm hu. Għandna elfejn proġett differenti li ġew sottomessi li jammontaw għal 1.2 triljun euro dan huwa erba darbit ikbar mill-font. Għalek ma nafux jekk il-font ux se jkun kbir biżejjed. Dal-għodu smajna u koll li l-Onorevoli Perfanx Perez u sigan Perfanx semmit il-deficit, il-deficit eh, meta mqabbel ma l-Istati Uniti u ċ-Ċina. Għanna nieħdu għastrenni ma najr kam jista' jkun Aħna jena nippruvaw nsibu soluzzjonijiet għal kriżi dan se jieħu żmien biex jiġi implementat. Dawn il-fondi mhux se jkunu disponibbli qabel il-ħarifa, imbagħad dan jiddependi wkoll mill-istrutturi li jkunu implementati. Nafu li ħafna minn dawn il-fondi se jkunu ġejjin mill-Bank ta' Investiment Ewropew u anke minn organizzazzjonijiet privati hemm ħafna ukoll kawtela minħabba dawn huma proġetti ta' riskju għoli. Ħafna minn dawn il-proġetti se jkunu ola minn dawk li soltu jinvesti fihom l-IB, għalhekk imbagħad il-bqija ser jinfirex fuq numru ta' snin anke fuq investimenti ta' investimenti ta' pjan fituk, ħadd jaħseb jaqbel li jagħmel sens. Imma dan għandna nibbilanċaw mal-fatt illi nwaslu għal għal xogħol mod immedjat. Smajna wkoll l kollega ta' Spanja fuq il-żgħażagħ Issa ta' mersaw xoqdu jistennew qed nirriskjaw li nitilfu ġenerazzjoni sieħa jekk ma neħdux azzjoni mal kemm jista' jkun il-kollega Mislavakja Lubas Blaħa tkellem fuq id-drittijiet għal ħaddiema. Irridu niżguraw li dawn il-xogħlijiet ikunu sostenibbli u b'kundizzjonijiet tajbin. Aħna fl-Irlanda mħasbin fuq dawn zero hour contracts u id-differenza fil-pagi fost eh, bejn is F'Ruma f'Diċembru tkellimna dwar dan u tkellimna wkoll fuq l-użu ta' indikaturi soċjali fil-monitoraġġ ta' strateġija tal-Ewropa 2020. Jien suġġerixxi li nagħmlu xi ħaġa simili f'dan il-pjan. Jiġifieri jkun indikaturi biex niżguraw li dawn xogħlijiet ikunu f'kundizzjonijiet eh, tajbin tajjeb li ġew tal il kongressi Deċembru issa rridu illi ġu finanzjati dawn l-investiment nafu illi hemm pajjiżi illi għandhom il potenzjali jinvestu imma irridu għom biex jagħmlu dan biex iwaslu l għatat tkabbir ekonomiku. Naf li hemm pajjiżi oħra bħal l-Irlanda li huma limitati minn ammont li jistgħu jinvestu minħabba regoli setti regoli fiskali stretti. Għalhekk irridu illi dawn il-vestimenti jiġu meqjusa separat, separ, mod separat. Kolunk investiment ma jistax jaqa taħt il-gvern, taħt id-dejn tal-gvern, u nittama li l-istat membri jaqblu fuq dan. Il-pjan ta' investiment ser jiġi evalwat skont jekk għamil suċċess jew li aħna nilqgħu dan il-pjan, hemm tħassib li dan huwa fond żgħir wis u li se jiġi implementat bil-mod wis u biex inqasar Naħseb li l-istati membri għandhom jikkontribuċi f'dan il-fond u li jkun hemm ġestjoni nsaħħita ta' dawn il-pjanijiet biex ikonna eh, riżultati konkreti. Tajjeb li naraw ukoll koll li dan l-investiment li qed jiġi propost jiġi tassew implementat u jkollna miżuri li jiżguraw li dawn ix-xogħlijiet li jinħalqu ikunu sostenibbli f'kundizzjonijiet tajbin u jiena se nħares qudiem biex nismanke id-diskussjoni ngħaddi issa il-mikrofonu lill-aħħar kellim għal din introduzzjoni l-Onorevoli Danuta Jaxluvjev Jaxlovjeka li hija membru ta' dan il-Kumitat hija wkoll rapporter fuq l-opinjoni tal-emp fuq il-proposta regolazzjoni regolament tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi. Natik il-mikrofonu. Grazzi tassew, grazzi Signora President. Wara iż-żewġ kalima ta' qabli, tkellmu fid Nistgħu għadu nitkellmu fuq livell aktar ġenerali dwar kif aħna fil-Parlament qed inħejju ruħna għall-implementazzjoni ta' dan ir-regolament. Sinjuri, fl-isqarrija tiegħi jiena nixtieq ukoll nitfa' ftit dawl fuq l-aspett pożittiv tal-proposta ta' Juncker. Hawnhekk qed nitkellmu fuq regolament importanti ħafna rigward il-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku. Dan huwa dokument illi għal eluf ta' Ewropej huwa xaq ta' dawl. Huwa tama sabiex huma jistgħu jtejbu s-sitwazzjoni tagħhom. Dan il-font huwa opportunità kif ukoll huwa responsabilta kbira fuq spallejna. Dak li għandna f'dan ir-regolament huwa li huwa biex ikun magna ta' tkabbir fl-Ewropa. Meta bdiet il-kriżi aħna tkellimna fit-tul kemm f'dan il-Parlament u anke fil bnadi oħra. Ittamajna illi strument ġdid ikun jista' jagħtina tama ġdida għal tkabbir. Illum nistgħu naraw biċ-ċar illi ma tantx kalna tkabbir sfortunatament. Minkejja l-importanza ta' dan id-dokument ma tantx għandna ħin fuqu. Forsi din hija xi ħaġa tajba għax ħafna drabi aħna niġu kritikati li jindumu wis. Meta niġu biex nieħdu deċiżjonijiet importanti. Imma, mhux aħna biss fil-Parlament wa tanċanna ħin, istituzzjonijiet oħra lanqas m'għandhom daqshekk ħin. Nixtieq nfakkarkom f'dak li diġà ġara u dak li ser jiġri dal-waqt il-President tal-Kommissjoni, Jean-Claude Juncker, ippreżenta dan il-pjan ta' investiment tiegħu fit-tmim Lulju tas-sena l-oħra. Il-Kunsill adotta dan il-pjan f'Diċembru u talab li kol-leġislaturi biex itemmu dan ix-xogħol sa Marzu. Fl-istess ħin, il-Kummissarju Dombrovski għal li jista' jintlaħaq kompromess rajr permezz tal-appoġġ minn l-Istat Membri relevanti, Il-negozjati bdew fit-19 ta' Jannar. Il-Kumitat tagħna għandu jivvota favur, għandu jivvota fuq din l-opinjoni sa' April. Dan jagħtina xarrejn biex inkunu nistgħu infaslu pożizzjoni fil-kumitat tagħna. Sa kemm ma tiġri xi ħaġa, dan il xolandu għandu jintem samejju, dan ifisser għalek illi il-font jista' jibda jaħdem f'Ġunju. U għalek dan u juri illi ħdimna pass maġġel fuq dan l-att leġislattiv. Il-regolament propost minn Juncker fih numru ta' elementi pożittivi. Il-fond ta' investiment huwa bbażat fuq tliet pilastri. L-ewwel pilastru huwa illi aħna irridu natu bidu għal investimenti ġodda fit tlet snin li ġejjin għal 315 il-biljun. It-tieni pilastru u għal jkollna inizjattivi immirati biex niżguraw illi l-fondi tagħna jilħu l-ħtiġijiet tal-ekonomija reali. It-tielet pilastru huwa immirat sabiex jagħti aktar sigurtà l regolatorja u li jkun wieħed jista' ibastax ser jiġri. Aħna rridu niksbu dan l-effett ta' multiplikazzjoni jekk aktar partijiet jisibu f'din l-iskema, hawnhekk qed nitkellem fuq l-istati membri, il-banek u anke l-investituri privati. Il-font jippermettilna naħsbu illi il-flus ser jintefqu mod tajjeb sil sarajna illi il-flus li jintefqu fuq miżuri ta' terminu medju qasir ma tanċetu r-riżultati. Il-flus minn dan il-fond ser jintefqu fuq il-network tal-enerġija u infrastruttura kif ukoll proġetti oħra. Dawn il-proġetti ifessur li se jintaf u flus l-ekonomija reali. Dan il-proġetti ser jintazlu skont kemm waslu għal profit, valur miżjut Ewropew u konformità mal-politika Ewropea. Dawn dan l-investiment huwa mirat sabiex joħlo xogħlijiet sostenibbli. Iżda dan l-appoġġ m'għandux ikun limitat għal proġetti transkonfinali biss. Nittama illi 10 miljonu nofs posta xogħol ġiet jistgħu jinħolqu. Aħna u l-istituzzjonijiet Ewropej għandna xi eh, żewġ eh, elfej biljun euro fidejna. U anke skont il-Bank Ċentrali Ewropew għandna ħafna flus illi mhux qed jintefqu biex jiġu finanzjati proġetti importanti dan għaliex għadna qegħdin nindirizzaw kriżi ta' kredibilta' fl-Unjoni Ewropea. Dan il-fond ta' investiment għandu jipprova ikisser l-istaġnar li għanna. Dawn huma l-aspettattivi tagħna min-naħa tal-investituri. Il-kontribuzzjonijiet tal-istati membri f'dan il-fond m'għandhomx iwaslu għal aktar pis fuq id-djun fuq id-dejn pubbliku. Dan jaħtieġ li ndiskutu aktar. Għana fil-Parlament għad d dubji tagħna rigward dan l-effett ta' multiplikazzjoni u kemm tassew jista' jintlaħaq. Minħabba anke l-irwol tal-SMEs fl-ekonomija, mod partikolari fil-ħolqin tax-xogħol. U ma l-SMEs li għandhom jibbenefikaw mill-appoċ ta' dan il-fond. Iżda, dawn l-SMEs se jkunu jistaw jiġġeneraw l-effett ta' multiplikazzjoni li nixtiequ aħna Il-Komitat ta' Investiment dan il-fond se jkun responsabli biex jażel il-proġetti. Iżda aħna nitamaw li ma jieħdux deċiżjonijiet politiċi iżda jażlu l-aktar proġetti li waslu għal profit. Problema oħra hija l-kwistjoni tal-board, l-steering board li se jkun dak li qed imexxi il-fond. Jider illi l-istati membri li huma aktar onja se jkunu qegħdin immexxu dan il-bord minħabba li kontribuzzjonijiet tagħhom se jkunu l-ikbar. Din hija xi ħaġa li niddubitawha mill-lat politiku. Il-fond għandu jiffinanzja l-aktar proġetti profitabli fl-ekonomija reali, iżda xorta m'għandniex kriterji partikolari dwar kif għandhom jitażlaw il-proġetti. Din l-informazzjoni għandu tkun diġà disponibbli sabiex l-investituri potenzjali jkunu jistgħu eh, jkunu formati aktar b'dan il-fond. Grazzi tassew tajtna ħafna fatti li huma interessanti għalina. Issa nibdew bl-interventi ta' żewġ minuti. Nibdew bl-Onorevoli Jokoblund mid-Danimarka, mid-Parlament tad-Danimarka. Jekk joġbok, għal zaċ minuti. Ehm, Grazzi tal-li għaddejt li l-kelma. President, jina nirrappreżenta Soċjaldemokratiċi fid-Danimarka. Fil-fema tagħna hemm xi possibilitajiet pożittivi għal dan il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi. kun interessanti naraw x'tip ta' proġetti ħajnħolqu. Fil-fema tiegħi, it-tama tiegħi hija li naraw proġetti li ħajżidu il-flus tal-enerġija, il-distribuzzjoni aħjar, l-użu aħjar tal-enerġija li għandna. Meta nirreferu għall-investiment fuq din l-iskala, Investiment internazzjonali għalija huwa importanti, dak transkonfinali. Irridu nħarsu il-kondizjonijiet tas-suq tax-xogħol fl-istati membri individwali biex ma jkollna l-ebda dumping soċjali f'dawn il-proġetti. Dan dinja kriterja illi rridu il inqisuha irdu nħarġu lil dawk in-nies li ħajħdu sem fil-proġetti biex inkunu nistgħu nżidu l-livell ta' edukazzjoni fost il-persuni fost iż-żgħażagħ b'mod partikolari daw kollha responsabbli minn min dawn il-proġetti. U kemm jista' jkun nigwadanjaw, nibbenefikaw minn dawn il-proġetti infrastruttura fis settur tal-enerġija jiena nemmen illi għanna ħafna x'nibbenefikaw minn u bekk jiena favur dawn il-proġetti ngħaddi l-kelma li Saski Urinskas mill-Litwanja. Parlamenti Nazzjonali. Grazzi, Signora President. Kummenċ kejken dwar il-movement ħieles ta' xogħol u żgħażagħ Il-movement ħieles ta' xogħol huwa valur minnu nnifsu hija xi ħaġa pożittiva għal kulħadd il-pajjiż tiegħi il-Litwanja. Esperjenzat l-eżodu ta' żgħażagħ dan minħabba is-sitwazzjoni ekonomika u soċjali mhux aċċettabbli fil-pajjiż tagħna u ma' ċittadini tagħna investejna fihom, għallimnihom u xikun l-eżitu jitilqu mill-pajis. Innafruhom għaliex għanna Ewropa b'żewġ veloċitajiet distak bejn il-pajizi onja minnaħa fejn dawn iż-żazax eh, qed imorru mill-pajjiżi tagħna u ma jżidu il-prodott domestiku gross ta' dawk il-pajjiżi u mhux tal-pajjiż tagħna. Aħna għandna rata għolja ta' suicidi, suicidju u rata għolja ta' rata baxa ta' faqar. E, dawn il-persuni qed jiġu akkużati għal problemi ekonomiċi, per eżempju fir-Renju Unit l-affarijiet sejrin mill-ħażin għall-ar. U l-immigrazzjoni mill ħażin għall u l immigrazzjoni mill l-istati membri l-fuqra inaqqas il-potenzjal ekonomiku tagħna iżid il-problemi demografiċi u iżid il-problemi tal-anzjanità tal-età li persuni ta' ċertu età u aħna irridu iva nikkompensaw għal dak li qed jiġri, ġifieri li żgħażagħ qegħdin jitilqhom il-pajjiż tagħna biex imorru f'dawn il-pajjiżi jonja. Forsi għandna bżonn ta' mekkaniżmu ta' koeżjoni obbligatorju li kopri l-Unjoni Ewropea kollha li lin mill-fatt jekk dan il-pajjiż huwiex sinjur jew fqir dan għandu jkun kriterja. Din għandha tkun kriterja għall-evalwazzjoni issa mill-Parlament Nazzjonali tal-Latvja. Sinjuri, palissa fl-Ewropa għandna sitwazzjoni partikolari ta' bidla. Id-dimensjoni soċjali tal-EMU issa saret neċessità. Irridu nagħmlu ġestjoni tajba ta' dawn il-bidliet biex ma naqsux ir-ritmu u jibqa' jkun hemm ir-rieda politika ħalli t-titjib jkun implementat, irridu nsibu bilanċ bejn l-aspetti soċjali u tampiegi. Dan kompitu importanti għal presidenza tal-Latvja kien importanti li jinstab ftejjin fuq livell tal-Unja Ewropea u li kun implementat il-pakket ta' tkabbir u investiment li nafu kemm hemm persuni illi serħu fuqu. Għal tkabbir inklusiv l-Unjoni Ewropea importanti li jkun hemm programm ta' investiment pubbliku u privat. L-istati membri għandhom ikollhom il-possibilità li jużaw l-istrumenti finanzjarji skont il-ħtiġijiet tagħhom. Irridu nassiguraw li l-investimenti l-implementazzjoni tal-proġetti mażulin joħolqu impjiegi ta' kwalità tajba u bekk jiffaċilitaw l-iżvilupp tal-kapital, ix-xogħol u l-ġlieda kontra il-faqar idu noħol u kondizjonijiet favorevoli fil-fema tiegħi għal kumpaniji biex ikunu jistgħu jiżviluppaw l-operat tagħhom b'mod sostenibbli. Erdu nappoġġaw il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju li għandhom l-iktar wol importanti fil-ħolqien ta' impjiegi ġodda. Biex nelħqu dan il-għan huwa importanti li ntejbu l-użu ta' strumenti ta' dialogu soċjali. Irridu nsibu mezzi biex nikkoperaw mal-imsieħba soċjali fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja u insaħħu d-dimensjoni soċjali tagħha. Sem aħjar tal-imsieħba soċjali u il munifikali huwa meħtieġ fil-proċess tal-istrateġija Ewropa 2020 kemm fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell nazzjonali f'konformità ma' sitwazzjoni u l-prassi f'kull stat membru, grazzi. Naddi l-kelma lil Maria Joao Rodriguez mill-Portugal, membru ta' dan il-Parlament u Viċi President tal-grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew. Grazzi, Signora President. Qed neħu pjaċir nara li għaw bil ċardaqs il-kristall fost il-parteċipanti kollha biex dan il-pjan ta' investiment ikollu mira ċara neħtiġuh għal impjiegi aħjar, għal aktar impjiegi impjiegi aħjar fl europa impjiegi ta' kwalità, dan il-pjan ta' investiment neħtiġuh biex eh, natu lok għall l-istrateġija Ewropea tkabbiru l-impjiegi taħdem fil veritax fl-moddi ma kenniex mezz biex din l-istrateġija taħdem, jina nemmen li l-ewwel net. Irdu nassiguraw li fil-kriterji biex jiġu mażolin il-proġetti ikonna kriterji ċari dwar il-ħolqien ta' impjiegi u l-kwalità tal-impjiegi. Irridu nużaw dawn il-kriterji biex nevalwaw il-fond għall-investimenti strateġiċi irridu nifukaw l-aktar fuq kwistjoni tal-impjiegi u l-kwalità tal-impjiegi it-tininet. Fost il-kollegi jiena naqbel magħhom kien hemm tħassib dwar il-kapacità ta' leverage ta' forċina ta' dan il-proġett, ta' dan il-font, anzi. Għalix jider illi sissa huwa pjuttost dajjef hemm riskju illi ma jaħdimx prekondizzjoni biex ikun hemm forċina b'saħħitha huwa li l-istati membri jagħtu l-kontribut tagħhom. Iżda hemm diskussjoni għaddejja, rridu nassiguraw li l-gvernijiet tagħna iva jagħtu semum jikkontribwixxu biex dan isir idu naċċertaw li kull stat membru jkun jista' jieħu f'dan il-fond u jkun hemm ibbenefikar reali. Sissa l-affarijiet għadhom daqsxejn imċajpra għaliex Meta stat membru jkun fl-IDP f'proċedura ta' deficit eċċessiv, dan l-istat membru ma jistax jikollu eh, l-eżenzjoni tal-kofinanzjar tal-proġetti mill pat ta' disciplina. U tkabbir, għalek dan il-punt irrit jittejjeb. Illum ninsabu għawnek il-kol fl-imkien jaxħaġa tajba xiena nemmen li rridu kooperazzjoni b'saħħita bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali ħalli dan il-pjan ta' investiment jitwettaq fil-verità. Il-grupp tagħna għalih hija kondizjoni ċara biex ikun appoġġat ġan claude Juncker li jkun hemm pjan reali ta' investiment kunu tassew attivi f'dan ir-rigward. Is-Sur Piotr Namski mill-Polonja, membru tal-Parlament Pollak. Grazzi ħan nitkellem bil-Pollak. Il-pjan ta' investiment huwa dwar li nixprunaw, li nistimulaw l-ekonomija Ewropea irridu aktar produzzjoni fil-GDP Ewropew kif qalet is-Sinjura Wolfskog lit l-eminjati tkun tafx qed tagħmel lit ix-xellugija. Issa il-kwota ta' produzzjoni fl-ekonomija Ewropea hija mxekla minħabba il-politika tal-klima jisa bħal taxxa addizzjonali li tnaqqas il-produzzjoni jew trażżan il-kapaċità ta' produzzjoni. Problem oħra jew kwistjoni oħra, jiġifieri il-fondi li ħajjintużaw għal pjan ta' Juncker. Dawn il-flejjes, il-flejjes ħajjittieħdu mill qed nifhem mill-proġetti li diġà qed jiġu implementati fl-Unjoni Ewropea. Fil-Polonja aħna nħossu li dan jista' jikkomprometti l-fond ta' koezjoni jew il-fondi Ewropej f'termini ġenerali m'għandux isir hekk. Id-direzzjoni ta' Juncker, id-direzzjoni tal-pjan ta' Juncker hija tajba nappoġġawha iżda nemnu li aħna għandna nifukaw fuq dawn il-ħtiġijiet speċifiċi tal-istati membri. Issa għanna bosta pjanijiet li huma fokati fuq l-armonizzazzjoni tat taxxa imma ma jqisux il-partikolaritajiet ta' kull stat membru u apparti minn hekk ixxeklu il-possibilità ta' investiment, il-kapaċità ta' investiment. Fil-Polonja għandna salarji baxxi meta tqabbel ma' kemm jaħdmu kemm sija jaħdmu l-persuni. Iżda l-armonizzazzjoni tas-salarju minimu li f'punt 21 u 33 ta' rezoluzzjoni tal-Komitat dawn huma żbaljati din għandha tkun kompetenza tal-Istati membri l-ebda armonizzazzjoni ta' salarju minimu. Gabriella Kretu issa eh, membru tal-Parlament Rumen. Iva, grazzi dwar ir-riformi tas-suq tax-xogħol Jiena għandi konklużjoni waħda. L-operazzjoni irnexxiet imma miet il-pazjent. Din il-konklużjoni tiegħi. Aħna hawnhekk dwar xiex qed nitkellmu li l-affarijiet mhumiex ċari għal żewġ raġunijiet m'hemm l-ebda suq tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea. Hemm 28 suq bi 28 livell differenti ta' prezzijiet, iġifiri salarji, ftejemiet kollettivi, jew nuqqas ta' ftejemiet kollettivi fost l-oħrajn. Ġeja minn pajis fej salarju minimu huwa sitt darbiet aktar baxx minn dak mill-medja Ewropea. Il-cost of living 75 sa 80 fil-mija tal-livell Ewropew. It-tini net. Is-suq tax-xogħol mhuwiex suq minnu nnifsu. Tafu għaliex, għaliex l-impjeg l-impjeg sħiħ, impjegi sħaħ mhumiex mija fil-mija tal-ekonomija tagħna jiddependi fuq swiq oħra il-suq intern għal prodotti, servizzi fost l-oħrajn. Nżidu id-domanda permezz tal-ġlieda kontra l-diżugwaljanza fitħul għandu jkun lan tagħna u hemm ħajjiet ta' ċittadini involuti. Il-kumpaniji żgħar u ta' daqs medju huma responsabbli għal 80 sa 90% tal-ħolqien ta' impjiegi kulħadd kellem dwar dan. Il-kumpaniji il-kbar mhumiex magħrufin bħala dawk li l-iktar jagħtu impjiegi Il-pjanta Jean-Claude Juncker ħajkun immirat lejn l-intraprizi zaru ta' daqs medju, le, xejn affattu. Huma jiproduċu servizzi u prodotti il-konsumaturi hekk kienu jagħmlu imma issa dan mhux qed isir għaliex hemm diżugwaljanza dejjem tiżdied u riformi li ma jirnexxux tas-suq tax-xogħol. Kollegi, pessimista, persuna pessimista hija ottimista li l-affarijiet tagħha tkun tafhom sew. Il-pjan ta' Juncker anka jekk jiġi forzat mhux ħaj sib tarf ta' din il-kobba mħabla illi aħna għandna fil-qatt. Grazzi. Issa Laura ħaġa membru ta' dan il-parlament u l-komitat bxorti tajba Jiena mish qed inħossni palħuta barra mill il-mali, xaw min jaħseb pali. U xidrabi nistaqsili li nifsek kux għetnejxu fuq l-istess pjaneta. Diġa referejt għad-dubji dwar dan il-fond strateġiku għall-investimenti kif se jaħlu l-President Juncker. Iżda, hemm ċertu punti li nittama li jekk inkomplu nħampu u ntambru dwarhom xi ħadd iweġibna u jagħtina ċertu ġustifikazzjonijiet. L-ewwel net ir-riżorsi, riżorsi li diġà qegħdin hemmhekk li qed inneħħuhom minnaħa u nitfgħuhom band oħra qed inħottu knisja biex nibnu oħra. U għalhekk forsi qed nieħdu flejjes minn programmi bħal Horizon u nallokawhom għal dan il font il-ġdid. Spjegaw li daqsxejn. Xużu Għaliex qed nagħmlu hekk jekk qed nieħdu riżorsi mir-riċerka u mbagħad nallokaw ma xi ħaġa oħra. Għax ix ħajwassal dan, imbagħad il-fondi privati. Jien nixtieq nistaqsu nittama li xi ħadd iwiġibni. Fond ta' riskju qoli. Minu il-privat illi ħaj jieħu dan ir-riskju li jinvesti. Sissa l-ebda privat ma investa u issa mis-settur privat f'daqqa waħda ħansibu minn u les li jinvesti affarijiet ġodda. Is-sem tal-istat il-proġetti li ġew mażulin mhux ħajkollhom partikolaritajiet reġjonali u allura stat għaliex għandu jinvesti iktar. Minnar ma jenata is-sikurezza sħiħa li il-proġetti tiegħu jiġu approvati u forsi kontribwixxi għall iżvilupp u sussidji ta' proġetti f'pajjiżi oħra solidarjetà xi ħaġa pożittiva imma ejjew ma ma noqodux namlu affarijiet li m'għandhom sens. mbagħad meta nkellmu dwar dan id-deficit mal-GDP dawn nafu illi mhux l-istati kollha ħajkollhom konċessjoni fuq id-deficit vizavi l-GDP. Jekk kollox imur sew dan ħajkun pjan ta' ħames snin, forsi aħna ma nkunux hemm dan il-pjan jittawal u tafu xinu ma' riżultati ta' pjanijiet fuq medda twila ta' żmien dejjem ifallu. Ftakru il-patt ta' tkabbir u ħanajdilkom li dan ħajkun falliment bħal l-oħrajn. Naddi l-kelma l-Urospritil mill-Assemblea Nazzjonali fi Slovenja jekk jogħġbok. Grazzi tassew, Signora President. Signori, grazzi tal-istedina ta'kom. Jena, Dinja l-ewwel darba li qed nieħu sem f'dibattitu f'din l-istituzzjoni U nixtieq nirringrazzjakom tal-istedina tagħkom. Kontrarjament għal kollegi pjuttost pessimisti bħal kollega mir-Rumanija, per eżempju, jiena ottimista f'dik dak li huwa jien ta' impjiegi ġodda u potenzjal ta' stabilta u l-kwalità ta' dawn l-impjiegi il-ġodda. Apparti minn hekk, jiena għandi daqsxejn ta' tħassib smajna li hemm 24 miljun ruħ qiegħda fl-Ewropa bħalissa. Apparti minn hekk dan huwa daqs 12 il-darba il-popolazzjoni ta' pajjiż tal-Slovenja. Xi drabi konna ħafna miri, proġetti ta' infrastruttura, ta' enerġija li għandhom effett kbir ta' multiplikatur, valur miżjud kbir mhux ħażin, iżda bħalissa immedjatament għandna nieħdu azzjoni fil-fema tiegħi. Għandna nadottaw ċertu miżuri. Mhux possibbli li ċ-ċittadini jħossuhom ta' tieni klassi ma nistawx nitkellmu dwar Ewropa ta' żewġ veloċitajiet u biex nikkonkludi nixtieq ngħid. Jiena ottimista u nemmen li kulħadd ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni tal-Parlament u l-Parlamenti Nazzjonali wkoll u l-gvernijiet nazzjonali tagħna jekk ilkoll nisbdu l-istess ħabel aħna ħanirnexxu biex insibu soluzzjonijiet bilanċati ħalli intejbu it-toroq il-binari il-ferroviji tagħna u dan jista' iwassal biex nassiguraw impiegi għal ġenerazzjoni kollha il-membru tal-Parlament Ewropew il-kellim li jmiss. Grazzi, Signora President. L-ewwel net nixtieq nagħti dik merħba merħba li aħna para membri tal-Parlament Ewropew flimkien mal-membri tal-Parlamenti Nazzjonali issa qegħdin niddiskutu il-pjan il-ġdid ta' Juncker dwar l-investiment dan il-Fond Ewropew l investimenti Strateġiċi, kollegi, jiena tassew kuntenta b'dan. L-ewwel qabel kollox minħabba l-fatt li l-Kummissjoni ta' Barroso kienet qed tiffoka l-iktar fuq li tipprova tifranka u tieħu il-fondi mid-dimensjoni soċjali, tnaqar il-fondi mid-dimensjoni soċjali. Issa hemm titjib għaliex, Junker ħareġ dan il-pjan ta' investiment u aħna hawnhekk fil-Parlament iddiskutejna u fil-Kumitat tagħna għall affarijiet soċjali iddiskutejna il-fatt li dan il-pjan ta' investiment għandu jassigura li jkun hemm ritorn li li dan jissarraf f'xi ħaġa jiġifieri impjiegi sostenibbli ta' kwalità inkella l-Unjoni Ewropea mhux tkun tista' titkattar mhux ħajkun hemm fiduċja reċiproka u l-eżitu ħajkun dak ta' xejn. Setturi li jeħtieġu investiment huma setturi li jsaħħu lill-Unjoni Ewropea u jsaħħu s-sigurtà tagħha l-iktar meta nqisu sitwazzjoni attwali ġeopolitika, pereżempju għandi f'moħħi l-enerġija, trasport, issu digitali. Dak kollu li assigura il kompetittività fl-Unjoni Ewropea. Jekk aħna neskludu lil kumpaniji żgħaru ta' daqs medju, mhux ankunu nistgħu niksbu ir-riżultat mixtieq. Issa qed nitkellem għal membri tal-Parlamenti Nazzjonali u qed nenfasizza li l-SMEs għandhom ikunu parti minn dan il-pjan ta' investiment għaliex huma waslu għal maġġoranza taħol intampjiegi fl-Unjoni Ewropea Mux ħajkun faċli, ħat ma tiet ħajkun faċli li niksbu dan 315 biljon euro imma il-Parlamenti Nazzjonali, l-investituri privati, l-sieħba soċjali, il-Parlament Ewropew, kulħadd irid jiġbed l-istess ħabel biex niksbu l-istess riżultat. Kellem li jmiss Bridget Kalberg, membru ta' dan il-Parlament. Enrique Calvet is not here. Mux naraw il-membru onorev a ah, Iva mmekjat. Grazzi, Signora President. Jiena ma ma nixxi nifhem li inti kontetta italija. Naħseb li l-koll kemm aħna naqblu fuq il-fatt li il-pjanta Juncker wara Herplan peress li aħjar minn xejn, jivet eh, niskelmu dwar ammont konsiderevoli ta' flus. Imma jekk nkunu prattiċi, qed nara jiena d diffikultajiet fl-implementazzjoni ta' dana kollu. peress li ħajkolna niddeċidu, niddistingu bejn medda qasira ta' żmien u medda itwal. Rrid ikollna pjanijiet, pjanijiet li ħarsu lejn il-futur, ikunu innovattivi, imma fi medda sira ta' żmien irridu aħna naħdmu kontra l-qat. Il-qat problema Ewropea mhux nazzjonali għax eh, il-qat eh, iwassal għal nuqqas ta' koezjoni soċjali u dan imur kontra l-soċjetà Ewropea lek inti ġi tikkunsidra ħafna aspetti naħseb li jirrid ikollna pjan iktar definit, irridu naħdmu fuq dan il-pjan. Ma nix inħarsu biss lejn il-pajjiżi individwali imma rridu nistudjaw l-aspetti soċjali Hemmhekk qed nagħmlu progress qed noħorġu bi kundizzjonijiet obbligatorji sabiex naħdmu fuq l-impjegi u sabiex inħarsu lejn il-punti iktar wiesa u rridu ikoll inħarsu lejn l-SMEs huma dawk li jħor joħolqu il-postijiet tax-xogħol. L-SMEs xi kultant jitwaqfu mill-investimenti ġejjin mill-kumpaniji li huma ikbar. Nix nkunu rrabjati jemmek imma l-postijiet ta' xogħol li noħolqu li ninsistu fuq il-postijiet ta' xogħol ta' kwalità għolja, postijiet ta' xogħol sostenibbli, tajjeb wis, imma m'għandniex aħna ninsew il-fatt li jeżisti l-qat f'xi postijiet tal-Ewropa rati vera orientat u għalhekk Il-problema hija li dawn iż-żgħażagħ mhux f'edukazzjoni taħriġ iridu aħna naħdmu fuq eh, it-tipi differenti kollha ta' qatt. William Powell minn dan il-Parlament. Grazzi ħafna, Sinjora President. Jena kontet nisma lil dawn il-proposti. U dak li rajt jena li aħna t-nisqu fuq l-infrastruttura, iva fuq medda qasira ta' żmien l-infrastruttura tista' tgħinna sabiex inkopru dawn l ħtiġijiet sabiex noħolqu l-postijiet tax-xogħol. daqsant dak li għandna bżonn nisqu fuq fuqhom l-innovazzjoni u r-riċerka ġifieri x'si jista' jkun il-valur miżjud speċjalment fil-futur rridu nħarsu lejn l-IT l-enerġija. Naqbel dawn huma il-proġetti li vera għandna bżonn imma bħala membru ta' dan il-Kumitat Parlamentari jena naħseb li dak li rridu nagħmlu fil-kumitat irridu aħna nipproponu lil kriterji ta' eleġibilità lill kummissjoni X'tipi ta' postijiet ta' xogħol ħajinħolqu kemm ħajjidumu dawn il-postijiet ta' xogħol. dawn il-fondi jridu jiġi restiti b'konformità mal-ħtiġijiet mhux xixtiequ l kredituri Ir-Rumanija mhux se tkun tista' ta' tikkontribwixxi 15 miljun għal dan il-fond. Anzi, irridu niksbu l-appoġġ minn dan il-fond ta' investiment il-Kumitat tal-Impjeg għandu jkun parti mill-kumitat li jażel dawn il-proġetti. U dawn il-proġetti għandu jipprovaw u differenzi bejn il-ponent u l-vant. Signora Slovjekka, żewġ minuti. Grazzi, grazzi President. Tina u xtaqt niħu sem f'dan id-dibattitu għax pal ħafna minnkom għandi l-istess tħassib. Nixtieq inżitt dubju ieħor hawnhekk. Naħseb l-ikbar wieħed fl-implementazzjoni tal-proġetti u l-fondi. Aħna nitkellmu dwar il-proġetti l-kbar pan-Ewropej, riċerka, innovazzjoni, nitkellmu dwar dawn il-proġetti u aħna najdu li nixtiequ nistimulaw jew niftħu kapital għall-investiment u nitkellmu dwar l-SMEs ukoll fis-sensin imma dubju tiegħi huwa li għandhom potenzjal biżżejjed sabiex ikunu jistgħu jagħmlu parti minn dawn il-proġetti l-SMEs. Uma li jistaw jibenifikaw liktar. Meta nħarsu lejn il-kumpaniji żgħar fl-Ewropa forsi mhumiex eh, lesti għal dan il-proġett daqshekk ambizzjuż dan il-proġett dan il-pjan ta' investiment huwa wieħed tajjeb imma diffiċli wkoll naqbel mal-kollegi tiegħi Sloveni li qalu li l-kol kemm aħna responsabbli għas-suċċess ta' dan il-pjan, ġifieri sabiex isir realtà. Għalhekk aħna para membri tal-Parlament Ewropew, membri tal-Parlamenti Nazzjonali, stati membri, eċċetera, aħna l-koll responsabbli jekk għan nixtiequ nevitaw is-sitwazzjoni li smajna mill-kollega tagħna Litwan. U għanna problema wkoll f'pajjiżi stess eh, il-Polonja u rridu nkunu lesti interessati wkoll fil-ħolqien ta' żgħażagħ, rridu nofru xi eh, konsulenza u aħna semmejna l-pipi P, ġifiri sħubija pubblika privata, naħseb il-kollega mill ladvija u kol tkellmu dwar dan il-punt. Imma rridu aħna inħarsu lejn il-liġijiet nazzjonali għanna liġijiet tajbin li jistgħu jappoġġaw, jistimilaw il-PPP, jekk le mela forsi issa wasal iż-żmien li aħna naraw jekk qed jaħdmu jew le dawn il-liġijiet domestiċi jrid ikollna firxa ta' strumenti ħalli l-SMEs kollha jistgħu jagħmlu parti minn dan il-proġett. Umbat biex nala eh, kell smajt mistoqsija mill-kollega mill-Polonja u l-kollega mill-Parlament mhux qed nitkellem dwar trasferiment tal-fondi. Anzi, dawn il-proġetti se jiġu implementati imma se jrid ikun hemm iktar investiment privat. Grazzi ħafna nix ringrazzjakom għall-interventi u l-kontribuzzjonijiet kollha tagħkom. Naħseb li jidrilna u nidru maqudin bil-pożizzjoni tagħna u hemm riski iva ma tantx aħna ċerti jekk nistgħu nikzbu suċċess jew le u kollox jista' jmur ħażin. Imma fl-istess ħin nixtieq ngħid li aħna iva maqudin f'dan il-Parlament u fost il-Parlamenti Nazzjonali wkoll ġifiri li anka jekk ma narawx dawn l-affarijiet lura f'pajjiżna vera ta' ta' moħħ li qed nisimgħu dawn il-punti hawnhekk. Aħna mhux qed niddiskutu biss kif nistgħu innaqsu kif nistgħu nitilfu t-tama li qed nitkellmu dwar l-investimenti u l-futur. U għalhekk il-ħaġa tibda minn ximkien u dan beda. Id-diskussjonijiet bdew. bdew. U irridu aħna namlu li nista mhux qed nitkellmu biss dwar postijiet tax-xogħol jew iż-żaża imma dwar il-futur dwar id-demokrazija lek nirver nixtieq nirringrazzjakom minn qalbi għall ħidma tagħkom għat-tagħmijiet kif ukoll il-kritika għax ovvjament aħna realistiċi imma nemnu ukoll fil-futur. Grazzi ħafna.